Witam Państwa. Otwieram posiedzenie. Mela seduta miftuħa. the point of order mis Signora Herzog, President, bonġur kulħadd. Inbiraħ diskutejna il-budget u ħareġ ċar mid debattitu li il-rapport tal-Kumitat ITRE ma kienx wasal Aħna eh, ċekkjajna għalfejn, il-rapport naħatana sar tajjeb undbat kif suppost ġifiri ċaġa ġara. Ma nistawx insibu eh, tarf tal-problema u nafux minnu responsabli ma dik ħaġa importanti il-rapportana l-bazi ta' trialogu kien dokument importanti ma ġiex diskuss. Għalek huwa importanti li dan ir rapport jintbat il-Konsil Jiena ġibtu miegħi dan ir-rapport u l-proposta tal-litre li ġiet votata b'mod unanimament taddi anki il-Kunsil kif suppost kif inhu xira. Nirringrazzjak tal-appoġġ tal-lajnuna tiegħek. Grazzi jgħid il-President. Aħna se nagħmlu dak li trid inti li qed titlob minna li nagħmlu se nagħmluh. il-bidu ta' il-ġurnata ta' xogħol veru bdejna tajba, tajjeb fuq is-siq tajba. Mela, l-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna llum huwa d-dibattitu konġunt dwar is-summit tal-G20 laqa tal-Kunsill Ewropew. għandna ġifiri dan is-summit li se jsir 11-12 ta' Novembru. Għandna l-istqarrijiet tal-Kunsill u eh, għal eh, dikjerzjoni tal-Konsil tal-Kommissjoni għal ta' 28